ċittadini fi Brussell li kienet waħda ta' suċċess il-kollega tagħna l-Onorevoli Svoboda bħala President tal-SND għamel ċertu stqarrijiet. Il-President jieħu mikrofonu jiddispjaċini jekk joġbok nistgħu nitkellmu fuq affarijiet oħra l-ewwel u mbagħad nagħtik il-mikrofonu aktar tard fuq dak il-punt jekk joġbok. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eine Reihe von Verwaltungsangelegenheiten, die wir Mela, għandi numru ta' punti amministrativi x'namel, imbagħad ngħaddu lura għall-aġenda. Mela, fit-2 april kien hemm sarrija mill kumitat tal-Impjiegi biex kien hemm deċiżjoni li ma jkunx hemm oġġezzjonijiet għal Commission Delegated Regulation li tissupplementa regolament tal-Parlament u l-Kunsill fuq il-Fond għall ajnuna Ewropea għal dawk li huma l-aktar foqra. Ma kienux sarux oġġezzjonijiet u għalek dinġi ta' dotata u ser tiġi publikata għada skont artiklu 2 paragrafu 6 nishtiq ninformakom li li ma kien xem talba biex il-kolleġenda jitras u għal-vot dawk li ġo adottati f'nar l-erba fil- 3 wara għalhekk dawn huma approvati. Il-kumitat responsabbli Kien hemm erba testi li ġew adottati dawn l-erba testi se jiġu konsidrati approvati sakemm ma jkunx hemm erba fi żmien 24 sija ma jkunx hemm talba minn eh, grupp politiku jew erbajn membru il-kolleġenda din fis sit Sansan Direct u tili tagħhom se jiġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Skont artiklu 211 paragrafu 3 tal-reglu tal-proċedura il kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali jipproponi interpretazzjoni li ġejja fuq l-artiklu artiklu 167 paragrafu 1, artiklu 195 paragrafu 3 fuq ir-regoli dwar il voti nominali. Kif ukoll dawk eh,